jiena mandi lebda fiduċa fis sistema taħt natura dittaturali ta' reġim ta' Gaddafi. Huwa dittatur li kontrolli jikontrolla l-poplu tiegħu bil-takkis u għalhekk din hija farsa għal Kunsill ta' Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Maquda. Madana kollu jkompli jaħkem ir-riservi taż-żejt fil-Libja u għalhekk nittama il-Kummissjoni f'kull opportunità possibbli tkompli għajjem il-punti ta' tħassib li għanna unek dwar id-dritti tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali fil-Libja. Il-kol niftakru dwar ners l-infermiera tal-Bulgarija li ġew li ġew ġustizjati fil-pajis tal-Libja. Għanna nħarsu ċittadini tal-Istat tal-Unjoni Ewropea biex ma jfaċċaw situazzjoni bħal din aktar fil-ġejjeni. Tenok, as Grazzi ħafna, Sur Tanik, il-kellim li mis Sur Rome Varweda. Grazzi ħafna, ovvjament din ir-riżoluzzjoni nil-qawwa din għandha x'taqsam ma' 18 eżekuzzjoni li saru fil-Libja u li ovvjament ġew kundannati il-pina eh, tal-mewt dan il-pajjiż għadan mek qed nitolbu aħna li jkun hemm trasparenza u statistika u moratorju rridu niftakru li l-ismijiet ta' dawk li nataw il-pina tal-mewt ma ħarġux. Fost 18 il-persuna hemm ukoll persuni li mhumiex Libjani, m'għandux nazzjonalità Libjana. Nir-riżoluzzjoni rridu nilqgħuha din qajjem il-kwistjoni tar refugġat il-politika Libjana li miex qed taħdem tajf dak li x'aqsam mal-ħarsien tar refugġati u r-responsabilità tal-istati membri fil-qasam tal-politika migratorja. Jaħġar ma tistax eh, timmaġina li jkun hemm eh, kooperazzjoni mal-Libja sakemm il-Libja ma tirratifikax il-Konvenzjoni ta' Ġinevra fuq ir-refuġjati. Ir-referenza l prinċipju tal-non-reforma skont din il-Konvenzjoni huwa prinċipju fundamentali tal-Unjoni Ewropea u mod partikolari tal-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem, mod partikolari l-artikli 18 u 17 li huma importanti ħafna. Permettu li wkoll inżid ngħid illi Nistaw fuq il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Drittijiet tal-Bniedem u ratifikazzjoni tal-Konvenzjoni ta' Ġenevra eh, fuq il-refugġati, nistaw nużaw pressjoni fuq il-Libja. Il-Parlament Ewropew eh, bżonn li jiġi marraf eh, l-istess bħal-Konsil mill-Kummissjoni fuq kif qed jimxu n-negozjati fuq dawn l-affarijiet skont artiklu 218 ta' trattat. Għalek il-Parlament Ewropew ħajżom sod fuq din il-kwestjoni. Umiva Irwida, as nexis. Grazie l-Onorevoli Rumeva Rueda, issa l-Onorevoli Verġa għal żewġ minuti. Excusez-moi pour tout à l'heure, monsieur. Skużani għal qabel Sur President, kont konvinta li kelli żewġ minuti. L-Unjoni Ewropew u Libja l-ġimgħa l-oħra firmaw ftehim ta' qabil msejjaħ programm indikattiv nazzjonali li jkopri l-perjodu 2011 sal-2013 u għandu 60 miljun euro l-iżvilupp ta' riżorsi umani tas settur tas-saħħa u kif ukoll biex ikun hemm azzjoni komuni fil-ġlieda kontra eh, l-immigrazzjoni illegali skont it-test li tqassam lill-ġurnalisti. Dan il-protokoll ta' ftejġin firmat fil-marġini ta' sema rawn ta' negozjati mal-Libja fil-qafas eh, tagħhom l-Unjoni Ewropea qiegħda kalli li lil infissa skużawni tal-li qed ngħidlek qudiem l-istampa internazzjonali u b'mod partikolari dik Ewropea u Afrikana. Il-koll nafu li Libja hija eh, pjattaforma l-immigrazzjoni għall-Europa, imma ma nafux x'jiġri minn dawn l-irġiel u n-nisa li qed jaħarbu mill-miżerja u l-persekuzzjoni bittama li jsibu kien fl europa Miet minnom jishtatu l-ħabs, ikun jatu għom il-pina tal-mewt u jaddu mill-ar trattament. ħafna minnom u koll jishtu għom f'nofs id-desert ta' Sahara minna laqas loqma ħobs, imutu bil-ġuħ u blaċ. Il-ġimma l-oħra, il sur fulu wieġeb fuq eh, mistoqsija ta' kollega tagħna fuq din il-ħaġa qal illi hu ħajmur flimkien mal-kollega Ministru tal-Intern Libjan biex jara l-affarijiet kif huma minn naħa tiegħi tweġiba bħal din ma nistgħux naċċettaw aħna nafu kemm is-sur Kaddafi e, jitqabbel bid-demokrazija Ewropej sħabna Zvizzeri ħalsu għares għal dinalija kienem l-luq tal uffiċċju tal-UNHCR lejliet separaw tan negozjati dan l-aħħar fl-ipra territorjali tal-Italja ġew affarijiet. Sur Kummissarju Safej ħanimxu aħna fin-negozjati mal-Libja. Is-sur Barru għalina li jebda ftejn fuq l-immigrazzjoni ma jiġi konkluż sakemm il-Libja ma rratifikax il-Konvenzjoni ta' Ġinevra. Tista' inti sur Kummissarju tgħidilna x'sar mill-mandat tan-negozjati. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Vergia. Als nächstes für eine Minute, Herr Kollege. Grazzi ħafna Vielen Dank. 2007. Grazzi ħafna fis-sena fis-sena libja votat kontra riżoluzzjoni ta' xmus maquda li kienet titlob għal moratorium fuq il pina tal-mewt. U għandin raġuni jiena naħseb li għalina u importanti ħafna li aħna nejduha fuq livell uffiċjali għal li ma persuni għedin jistennew il-pina tal-mewt u il-pina tal-mewt hija krudili hija inumana u kull persuna li qed tieħu il pina tal-mewt hija persuna żejda li qed tmut, persuna li jettmut tmut bla bżonn. Importanti li nisqu fuq dan il-moratorju aħna rridu naħdmu flimkien ħalli verament ikun hemm tibdil ħalli nkunu nafu eżattament x'ija jiġri ħalli bekk ikun hemm verament sentenza li tikkastiga l dawk li verament ikun responsabbli iżda mhux sentenza li tkun immanipulata mill-gvern ta' Tripli. Als letzte der Verfasser Frau Kollegin Schake für Grazie ħafna sal kollega Scharke żewġ minuti no. Thank you Chair and colleagues. Grazzi President, kollegi, l-Europa bħala komunità ta' valuri hija fejn post fejn hemm proibizzjoni totali għal pina tal-mowt. Libja mhux biss għandha l-pina tal-mowt iżda wkoll twettaqa bisħieħ. Dan seħ fit 30 ta' Mejju meta 18 il persuna ta' nazzjonalitajiet differenti ġew maqtula kontra kull tip ta' eh, stampa ħilsa u dan iwassalna biex naħsbu li din il-gazzetta li qalet din naħbar aħbar hija kredibbli il-pina tal-pina kapitali mhux biss qed tintuża frejati ħorox iżda għal ħafna użi oħrajn fil-Libja. Aħna nemnu faktar tħaddin minnaħa tal-Libja fil-grupp internazzjonali u nilqgħu kwalinkwa ħin biex ma jkunx hemm iżolazzjoni tal-popolazzjoni tal-Libja mir-reġim tal-Libja. Fl-2003 kien hemm sanzjonijiet kontra dan il-pajjiż u fl-2007 kien hemm negozjati fuq il-ftejm qafas ta' mal-Libja, nittama li nistaw naħdmu mal-Libja, iżda dan jista' jkun possibbli biss meta l-gvern tal-Libja jippenja ruħu għal drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali għal popolazzjoni tal-Libja. L-luq tal-uffiċċji tal-UNHCR ikompli wassal għal dbejit tal-Libja mill-komunità internazzjonali. Għalhekk il-ġnus maquda għandhom jirġu jasmu minn ġdid il-post tal-Libja fl-organizzazzjoni tal-ġnus maquda il-kondizjoni ta' drittijiet tal-bniedem hija waħda ta' min jikkondannaw. Ma nistax ikun li l-Libja jibqa' jkollha pożizzjoni fil-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġnus Maquda. Irridu jirrispettaw id-drittijiet tal-fundamentali għaliex inkella l-Ġnus Maquda titlef il-kredibilità. Bħal mela eżempju meta kien hemm l-Iran membru tal-Kunsil tal-Ġnus Maquda fuq drittijiet tan-nisa. Din ovvjament tkompli xekkel il-kredibilità tal-organizzazzjoni kollha Il-Parlament Ewropew għalhekk iħeġġeġ lil Libja biex itemm il-pina tal-mewt biex ikun hemm eh, proċess ġust kont l-standards internazzjonali u l-istati membri għandhom ikunu konxi dwar ir-responsabilitajiet tagħhom meta jiskortaw ir-refuġġati lejn il-Libja xemm sokru li dawn il-persuni jiġu soġġetti għal trattament inuman, diżuman. Grazzi. Grazzi. Issa il-kellima fissem il-gruppi politiċi nibdow mis-Sinjura Makovej għal-minuta. Jiena nikkondanna l-eżekuzzjoni ta' 18 persuna fil-Libja nar l-30 ta' Mejju 2010 u nsejjaħ biex ikun hemm proibizzjoni totali tal-pina tal-mod. Libja tuża l-pina tal-mod bħala għodda biex xekkel l-libertà tal-espressjoni fil-pajjiż. Id-dokumentazzjoni ta' dawn il-każi hija diffiċli mill-pajjiż stess, mill-gvern tal-pajjiż stess Iżda minn intervista ta' priġunier partikolari sibna nafu li l-komunità li f'daqqa waħda jkun hemm sentenza li titfa' persuna l-ħabs hekk kif ġipu laħa u għalhekk irid ikun hemm grupp politiku li eh, imur kontra l-rivoluzzjoni Alfatek u dan kellu persegwitazzjoni totali kontrih fl-aħħar moment iżda fi frar tal-2002 dan din il-persuna partikolari nbatet il-ħabs u intefa il-ħabs jistenna li jina tal-pina tal-mot. Deċembru tal-2004 mbagħad dan inqatel. Barra minn 200 persuna li qegħdin jistennu li jingħataw il-pina tal-mod fil-Libja. Din hija kwistjoni prioritarja fi dialogu tagħna mal-Libja. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa il-kollega Kretu. este Il-pina tal-mut hija sanzjoni verament krudili u l-Libja hija fost dawk it il pajjiż li fl-2010 użaw il-pina kapitali minkejja dan mhux approvat mill-ġnus maquda u mill-istati kollha mill-maġġoranza tagħhom ta' madwar id-dinja. Għalhekk għandna nitolbu għal projbizzjoni totali tal-pina tal-mewt iżda fl-istess ħin għandna dmir li nkomplu nintensifikaw il-pressjoni fuq il-Libja sabiex bekk niprojbixu għal kollox din il-pjena. Għanna nirrispettaw id-drittijiet ta' ċittadini barranin li għalissa mandomx dritt tal-interpreta għal dritt tal-traduttur fil-Libja u għalek nseħu li dawn il-ċittadini jkun jistaw jikuntatjaw il-familji tagħhom, il-rappreżentanti, l-avukati tagħhom f'każ ta' bżonn u ma jkunux jistaw kollom il-maħfra eh, minnaħa tal-pajjiż konċernat meta jkun hemm xi involut u għalhekk irid ikun hemm rispett totali tal-regoli internazzjonali tal-ekwità ġudizzjarja u anki eh, għandna nibdew mill-ġdid l-attivitajiet tagħna mal-Libja. Grazzi. Grazzi ħafna. Mela il-komplement tal-kellima, il-Sur Sonic, istissa minuta. fl aħħar ta' Mejju, saret esekuzzjoni ta' 18 persuna 200 persuna il qegħdin il-ħabs u ħafna minnhom qegħdin jistennew il-pjena tal-mowt. dan il-numru jista' ikun ikbar minn hekk għax aħna m'għandniex statistika u l-Libja ma turix il-veritajiet. Minnaħa hija edha tkompli tagħmel eh, dawn l-esekuzzjonijiet l-artiklu 6 tal-patt eh, dwar il-drittijiet eh, li l-Libja hija firmatarja tiegħu jitlob l partijiet li jużaw il-pina tal mod biss għal kustjonijiet serji immens. Imma il-Libja tużom fusonijiet ta' drogi u reati oħra bħal per eżempju il-ġlida għal libertà. Aħna lek nitolbu l-kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja u biex din timxi u tadotta il-konvenzjoni ta' Ġiniva u konvenzjoni toħra li jipproteġi drittijiet tal-bnidem. Grazie sur Sonic naddu għal-kellim li jmiss il-kellima li jmiss il-Sinjura Vergat. Kollegi il-dritt li tgħix u d-dritt ta' dinjità hija xi ħaġa bażika umana u dawk il-pajjiżi fil- e, u żewġ terzi mill-komunitajiet fid-dinja neħħow il-pena tal-mot. Jekk aħna naċċettaw il-din il-pena tal-mot, inkun qed imorru lura għal żmien il-Medju Evu din hija violazzjoni kbira tad-drittijiet tal-bniedem u l-luq tal-uffiċċju tal-UNHCR e u l-espulsjoni tal-istaff tagħhom hija fil-fatazzjoni kontra refuġġati illi kellhom bżonn eh, dan l-uffiċċju. Il-ftejmiet mal-Libja għandhom E, isiru biss jekk il-Libja e, tiffirma il-konvenzjonijiet relevanti u l-protokolli kollha marbuta ma' drittijiet tal-bniedem. Dan huwa valur importanti għall-Unjoni Ewropea u drittijiet tal-refuġjati għandhom dejjem jiġu rispettati. Grazzi ħafna il-Sinjura Sensin kienet dik issa naddu għal Catch DI. Is-Sinjura Koħola għal minuta. Is-Sinjura Koħola. Grazie ħafna, President aħna għanna trattati mhux uffiċjali mal-Libja u anka fuq kwistjonijiet ta' immigrazzjoni u dinja xi ħaġa problematika għax il-Libja mhuwiex qed turi passi konkreti biex uh, tagħmel dawk uh, illi dak li hemm niżel fit-trattati marbuta mal-drittijiet uh, tal-bniedem u m'għandhomx laqas postijiet għal refugġati kien hemm 18 persuna illi natat il-mod u madwar mit ruħ qegħdin jistennew din il pina tal mod Hemm minn dawk illi inqatlu illi kienu barranin oħrajn u kol, Rridu nasikuraw illi il-Libja tirratifika u timplementa il-status tar refuġjati għax hemm stejjin fuq din il-ħaġa u din importanti ħafna u marbuta mal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal-Bniedem rridu jikkoordinaw mal ma dawk l-organizzazzjoni li jaħdmu refuġjati fil-pajjiż. Eh, grazzi, signor Kohola. Is-Sinjura Predassa. Is-Sinjur Preda, Sinjur Preda, grazzi ehm, il-pina tal-mawt għalina l-Ewropej xi ħaġa assurda għax din tneħħiet mill-kultura politika tagħna żmien twililu u dak li qed jiġri fil-Libja bħalissa xi ħaġa li ma nistgħux naċċettawha din il-pina dan il-kastik jiġi applikat kemm il-darba u jiġi applikat għal barranin il mandom xaqsmu xejn ma' Libja. U l-informazzjoni tal-qtil ta' dawn it-18 il-persuna jgħidulna li kien hemm Eġizzjani, persuni miċ-Ċad u minn Niġerja li inqatlu. Ġifieri dawn id-drittijiet elementi tagħhom laqas biss inżammaw fil-proċeduri tal-rati ma kellhomx aċċess għall-assistenza konsulari u laqas traduzzjoni sanzjonijiet kif suppost hemm fil-liġijiet internazzjonali. Dini għanna niddiskutuha fi delegazzjoni ta' Maghreb għax ħajkun hemm delegazzjonijiet eh, rappreżentanti mill-Libja u għanna ninsistu fuq din il-ħaġa f'kwalunkwa dialogu li jkollna ma' dan il-pajjiż. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Is-sur Preda qabel ma naddi il-mikrofonu li l-komissarju nixtieq ngħid dan li ġej nofs il-kollegi edin jaqraw id-diskorsi tagħhom. U sfortunatament jiena eh, ma nkunx nistawnek ninduna mal-ewwel illi l-interpreti qed jitolbukom taqraw bil-mod, jekk taqraw maġel ħafna, allura l-interpreti ma jistawx eh, jitraduċu. Jekk intom għandkom xi ħaġa bil-miktub, għattuha lill-interpreti biex għall-inqas ifaċilitawlhom ix-xogħol, grazzi. Nardu il-mikrofonu lill-Kummissarju Dalli. Grazzi, Sur President, onorevoli membri. il kommissjoni taqbel mal-opinjonijiet tal-membri fil-ħafna mozzjonijiet eh, eh, dwar dan il til ta' dawn il-persuni. il kommissjoni tikkundanna il til għaxin kontradizzjoni mal-valuri tagħna. U aħna nħossu li din il-pena kapitali waħda krudili u mhux umana u uh, mhuwiex qed iżomm li dak li jkun mill jagħmel reati kriminali u qed tnaqqas minn dinjità u integrità umana. Il-Kummissjoni tħossam ħasba mill-fatt illi dawn l-esekuzzjonijiet qed isiru ġimat biss wara illi l-Libja saret membru tal-Kunsil tan Nazzjonijiet Uniti u f'dan il-kuntest uh, l-Unjoni Ewropea fuq il-linji ta' gwida dwar il-pina tal-mowt għamlet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 qalet għorit eh, l-Libja bil kondonazzjoni ta' din il-ħagġa u fakret l-Libja bil-obligi tagħha biex tassikura il-salvagwardja fil-każijiet ta' proċeduri fil-qorti kifem fl-artiklu 14 li hemm fuq eh, il-drittijiet ċivili eh, u l-Unjoni Ewropea inkoraġiet il-Libja ukoll biex ikollha moratorium u anka terġa' tikkonsidra il-pena tal-mowt il pina tal mot il kummissjoni ħad kompli b'dan l-ingaċ tagħha mal-Libja illi fuq deċida il-Kunsill u il ftajim qafas bejn l-Unjoni Ewropea u l-Libja ħajprovdi l-bażi legali biex ikonna dan il-dialogu u kooperazzjoni fuq id-drittijiet kusolijiet kollha ta' drittijiet kollha tal-bniedem. Il-negozjati sejrin tajjeb it-tieni round sar il-ġimgħa l-oħra fi Tripoli u l-Kummissjoni tista' tgħid illi kien hemm progress tajjeb speċjalment fuq kusonijiet politiċi. Biex nikkonkludi nixtieq nisħaq illi il-Kummissjoni hija konxa illi ċertu suġġetti huma problematiċi f'din ir-relazzjoni tagħna mal-Libja, però minkejja dan il-Kummissjoni hija impenjata biex kompli tiżviluppa il-dialogu bejn il-Libja u l-Unjoni Ewropea fuq fiduċja reċiproka biex bekk tkun tista' tindirizza b'mod miftuħ u kostruttiv kull kustjoni eh, anka dawk li huma sensittivi ħafna bħal f'dan il-każ il-Libja u rrid il-rida tagħha biex il-saħħaħ eh, il saħħa il tal-relazzjoni mill-Unjoni Ewropea u aħna iswa di para xi ħaġa pożittiva, però dawn ir-relazzjonijiet ħajsiru għabbażi ta' rispetti għal valuri fundamentali u drittijiet fundamentali. Grazzi. Thank you, Commissioner. Grazzi, Kommissarju. Il-dibattitu issa huwa malu u naddu għal voti. votaw l net fuq sitt mozzjonijiet ta' rezoluzzjoni fuq il-Kongo eh, bħala rezoluzzjoni sħiħa. Dawk li huma favur, kontra, assenzjonijiet għaddiet. It-tieni hija il-sitt mozzjonijiet ta' reżoluzzjoni fuq in-Nepal għandna xi emendi